Uridu naħsbu anka fuq l-ambjent. 10 snin wara il-bidu ħafna miċ-ċittadini tagħna għadhom qed ibatu eh, l-effetti tal-kriżi eh, ċertu prekarjetà, tnaqqis ta' pagi, eċetera, kriżi li sfortunatament mod inġust għaqdet l-idea tal-Ewropa mal awsterità l-austerità ta' dawk li dejjem kienu eh, awsteri bil bżonn U mitam qabbel ma dawk li qatt ma kienu awsteri u kienu responsabbli propju tal kriżi finanzjarja. Il-konsegwenza kienet id-diżugwaljanza. Mod partikolari diżugwaljanza interġenerazzjali u ta' sessi ġbir ta' zaza u anka għaliex in-nisa dawk li qegħdin ibatu l-aktar għandhom l-iktar impatt u intensità l-impatt tal-diżugwaljanza. Għalhekk id-diżugwaljanza, il-prekarjetà u id-djufija tal-istat ta' benessri. Dan eh, firet is-soċjetajiet manka bejnietna l-pajjiżi tal-tramutana minn dawk tan-nofsinhar bejn dawk li għandhom jagħtu dawk li huma kredituri. U għal mument issa salinal u dan il-pass u natu aktar lill-Ewropa Biex namlu dan rridu nerġgħu nħarsu lejn l-Ewropa soċjali, l-Ewropa ta' drittijiet, il-kohezjoni soċjali u territorjali huwa pilastru essenzjali u kważi kważi l-unika wieħed fid-dinja tas soċjetajiet Ewropej. Biex ikunu nistgħu nirkupraw leġittimità, l-Unjoni Ewropea trid tippromovi kontratt soċjali ġdid. Tagħmel il-globalizzazzjoni bil-protezzjoni Ewropea tkun sors ta' opportunitajiet u mhux ta' mm, teddit hemm bżonn insaħħu l-koeżjoni soċjali, banijiet ċari li jistgħu jiġu ikkalkulati għall-impjiegi, ġustizzja soċjali u anke s-sostenibilità tal-istat stat ta' benessri tagħna. Irridu nsaħħu din il-perspettiva fil-proċedimenti Ewropej ta' koordinazzjoni ekonomika kif ukoll fil-politika ta' koeżjoni. Din hija il apparti kollox sur unjoni Deputati il-filosofija tal-proposta li defenda il-Gvern Spanjol bħal dak tal-Assigurazzjoni Ewropea ta' ta' qatt li ċittinħoloq li huwa backstop għan-nies li jagħti l kontenut kunċetti bħas solidarjetà u ċ-ċittadinanza Ewropea kunċetti verament importanti. Din hija rotta li rridu nippromuovu mod attiv u mod parallel għal twittijiet tal-Unjoni Ekonomika Monetarja. U fl-istess direzzjoni hemm bżonn li nagħmlu wkoll inwett ukoll ix-xogħol li tawna sindikati Ewropej, ġifieri direttiva tal-konċiljazzjoni tal-ħajja personali u dik tax-xogħol, kif ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-kundizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u previżibbli. Prevedibbli fl-Unjoni Ewropea sabiex in-nies kollha li lin mill-razza, sess jew l-età ikollhom aċċess eh, għal xogħol għas-suq tax-xogħol u xogħol b'dinjità u l-Unjoni Ewropea trid ukoll tiġilet kontra l-prekarjetà fix-xogħol. il nuqqas ta' ċertezza fix-xogħol ifisser nuqqas ta' ċertezza fil-ħajja. Dan ifisser li żgħażagħ tagħna qed jispiċċaw jgħixu ħajja qar minn dawk tal-ġenerazzjoni ta' bħalissa. Din hi xi ħaġa importanti ħafna u din hija l-pożizzjoni tal-Gvern ta' Spanja irridu naslu għal garanzija għaż-żgħażagħ. Sinjuri, deputati, seba' xhur ilu Spanja iffurmat l-iżjed gvern b'nisa fl-OECD Din hija kisba fil-triq ta' ugwaljanza reali u effettiva bejn nisa u l-ġil, għalkemm ma tfadal ħafna xisir l-triq li kiku ma stajniex nimxu fih minnajr l-sprun u l-lajnuna tal-Europa. Għalek, illum f'din il-kamra nishtiq nirringrazzja ċertament l-impen tan-nisa tal-diputati tal-kontinent kollu bl-ideal li diġa huwa parti mill-laki Ewropew ġifiri il femminiżmu Issa dwar il-kawza tal-gwaljanza ta' sessi dak li nista' nigarantixxi huwa li Spanja mhux ħatiħu passi lura, aħna ħankomplu nieħdu passi l qudiem iżda għandna bżonn eh, l-għajnuna tal-Ewropa għalhekk nixtieq nipproponi l-adozzjoni ta' strateġija ta' ugwaljanza ta' sessi tal-Unjoni Ewropea b'kan natura vinkolanti strateġija biex niġġieldu il-distak bejn is-sessi, ir-rata ta' għat li qegħdin ibatu n-nisa u l-prikorità dawn ibatu aktar in-nisa li il-leħen tal-Ewropa tmexxi din il-ġlieda f'dak li huwa is-seklu tan-nisa. Sinjuri, rridu nimxu il-qoddim fl-obbligatorjetà tal-prinċipi tal-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali, fl-ugwaljanza ta' opportunitajiet fl-aċċess tas-suq ta' xogħol u l-kundizzjonijiet ta' xogħol ġusti kif ukoll il-protezzjoni inklużjoni soċjali. U nerġa' ntenni għal dan jiena inserraħ fuq il-regolament tal-awtorità tas-suq tax-xogħol Ewropew eh, biex nigarantixxu drittijiet tal-ħaddiema fis-suq tax-xogħol. L-Ewropa trid tkun taf tespandi l-ugwaljanza ta' opportunitajiet. U ta' garantixxija wkoll l-aċċess għal dawk kollha għal dawn l-istudji wkoll. U aħna lkoll ħanaqblu li għandna bażi verament b'saħħitha anzi sur verament b'saħħtu kontra minn irid ikisser eh, id-demokrazija tagħna. Biex naggarantixxu sigurtà taċ ċittadini tagħna u nsaħħu r-rwol tagħna fid-dinja bħala attur globali awtentiku hemm bżonn nimxu l-qudiem b'determinazzjoni fl-Ewropa ta' sigurtà u d-difiża. Ftit aktar minn sena ilu aħna nidejna il-kooperazzjoni ta' struttura permanenti qed innatu l-ewwel passi għal ħolqien ta' kapaċitajiet propri fil-qasam ta' defensa wara snin ta' paraliżi u dan huwa l mument li nagħmlu dan deċiżjoni li nimxu qudiem mod miftuħ fil-ħolqien ta' armata reali Ewropea. L-Unjoni, Sinjuri Deputati, ċitturi l-dinja li hija soft power biex najtek. E, bazla imma mhux għax aħna dajfa, minħabba l konvenzjoni tagħna, l-kapaċità li jkollna eh, setat konġunti li morru lil l mill-frontieri tagħna, kif ukoll il-rieda politika biex nagħmlu dawn huma kundizzjonijiet fundamentali sabiex inkunu seta kredibbli fuq livell internazzjonali. L-Unjoni Ewropea huwa mudell attrattiv, attrajenti għad-dinja f'ħafna aspetti huwa preċiżament hija preċiżament l-Unjoni li tippermettilna inħarsu lejn rwol ta' tmexxija fuq livell dinji. Naħna nirpreżentaw il-possibiltajiet ta' ordni multilateral anka fid-dawl ta' ċertu eh, setat internazzjonali importanti, imma ordni multilaterali biżat fil-liġi u l-regoli li huma aċċettat fuq livell komuni. Spanja hija lesta li tkontribwixxi f'din it-tmexxija billi tikkontribwixxi definitivament grazzi għal relazzjoni privileġġata tagħna mal Latino Amerika, l-Amerika Latina, it-Tramuntana tal-Afrika u il-Vant Nofsani. Iżda qudiem l-sfidi kbar dinji il- peace tal-Ewropa u ħafna inqas minn dak li għandu foqsma oħra fejn l-Unjoni għandha kompetenza esklusiva u nixtieq nagħmel xi ħsibijiet aħna rridu naslu li nkunu attur globali reali u s'issa maħniex. U għalhekk irridu neliminaw ir-regola ta' unanimità mhux biss fuq kwistjonijiet ta' politika esterna imma wkoll kwistjonijiet ta' taxxa, budget multjanwali u l-mekkaniżmu ta' verifika għal dak li huwa l-istat ta' drittu drittijiet tal-bniedem. Li nipproteġu l-Ewropa lum aktar minn qatt qabel u għalli natuha il-lodot li jkunu tajbin bizzejiet u jaħdmu malar bizzejiet biex nieħdu deċiżjonijiet u naħdmu għal sovranità ġdida li m'hemm xejn aktar importanti aktar as importanti l-sovranità Ewropea. Tielet net, sinjuri, rridu nwettqu l-istruttura tal-munita waħdina u nimxu qudiem fil-qafas finanzjarju multianwali. Si 50 sena ilu flajja il-kapijiet ta' statu ta' gvern ta' dak li kienet il-CEE, e, l komunità Ekonomika Ewropea, Isi, e e eh, fetħu it-tri u tew it-tri għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja kien ehm, Paradoss li l-aħħar sena ta' kull kull dekada kien immarkat minn passi l qoddim sostanzjali f'dan qasam fil-1969 il-summit tal-Deheg, fil-1979 l-adozzjoni ta' sistema tal-monetarja Ewropea, fil-1989 il-pjan Delor biex ikonna l-Unjoni Ekonomika Monetarja u l-1999 il-prezentazzjoni uffiċjali tal-Euro u bejn l-aħħar data u s-sena li għandna kif bdejna hemm biss noqqas wieħed fl-2009 meta bdiet il-kriżi finanzjarja. Xejn ma juri aħjar l-impatt tal-kriżi minn din il-dan ir-ritmu li huwa mkisser. Issa ejja nagħmlu dan is-sena l-2019 sena biex nimxu qudiem l-euro għandha storja hija storja ta' suċċess speċjalment f'mumenti diffiċli ta' dawn l-aħħar 10 snin tal-kriżi, imma storja ta' suċċess li tagħti benefiċċji ekonomiċi u politiċi lil proġett Ewropew. Imma mingħajr riformi meħtieġa biex insaħħu il-moneta waħdina l-Unjoni Ewropea ekonomika mhux ħatkun sħiħa u ħatkun għada esposta għannu ta' stabilità. Ma qed nitkellmu biss li nsaħħu is-sistema finanzjarju permezz ta' Unjoni Bankarji fit-tlet pilari pilastri eh, fundamentali imma li fuq livell ta' integrazzjoni fiskali ikonna eh, integrazzjoni aktar stretta bil-lodo ta' stabilizzazzjoni biex nwittu l-effetti negattivi fuq l-attività ekonomika. Rinnerġaw natu il-leġittimità l-Ewropa hija xi ħaġa fundamentali u ċittadini jridu jħossuhom protagonisti fir-riformi. Jridu jkunu fiċ-ċentru ta' dawn ir-riformi, jipproteġu l-tfaddil tagħhom, jipproteġu mill-inflazzjoni u anke meta jkun hemm kriżijiet ekonomiċi u ta' qatt. Munita komuni hija pilastru ewlieni għal proġett politiku maqsum riforma tal-Unjoni Ekonomika Monetarja ġiet tassigura li protezzjoni u l-inklużjoni soċjali huma preżenti mill anka l-kunċezzjoni tal-politiċi ekonomiċi komuni komuni u dan huwa il-moment meta l-kondizzjonijiet ekonomiċi għadhom favorevoli li tkun il-politika li tantiċipa il-kizbiet li ma jkunux dawn li immorru lura u jimmarkaw l-agenda tal-Unjoni Ewropea rridu nkompletaw l-istruttura tal-euro qabel ma jkollna kriżi oħra li ddajja fil-munita u l-Unjoni tagħna. Ejja nitalmu mill-esperjenza li kellna reċentement u ejja nimxu qudiem b'deċiżjoni. Ma nistgħux nippermettu il-prezz li rridu nħallsu jekk ma naġixxux għall-istituzzjonijiet imma mhux biss anke għaċ-ċittadini. Presentamos en este foro y en otros muchos institucionales a nivel nacional. Ġvi dawk li nirrappreżentaw f'dan il-forum u fora oħra. Aħna qegħdin nifaċċaw sfidi ġodda imma rridu nikkonsolidaw ukoll inizjattivi u strateġiji bħal PAK jew inkella l-politiki ta' koeżjoni li huma tant importanti għal pajjiżi bħal Spanja. L-Ewropa urbana ma tistax eh, tinsa lill ewropa rurali Irridunna jekk innaqsu l-budget dan ifisser li nkunu qegħdin naċċettaw idea li Ewropa qed tirtira qed tmur lura. Anka għalhekk aħna naħsbu wkoll għandna naħsbu f'min ħajibbenefika f'dan it-tip ta' messaġġ. Proposta tal-Kummissjoni fl-opinjoni tal-Gvern ta' Spanja għandha elementi pożittivi bħal livell ta' eh, infi dimensjoni esterna tal-politika migratorja jew ikella tisħiħ tal-programmi ta' innovazzjoni u żvilupp teknoloġiku. L-Ewropa trid tkun sovrana fl-innovazzjoni u tnaqqas id-dipendenza tagħha dik li hija l-intelligenza artifiċjali, l-informatika, kwantika, ċibersigurtà u l-automatizzazzjoni. Jekk aħna naqdu l-kapaċitajiet tagħna biss u r-riżorsi tagħna nkunu nistgħu nikkompetu b'garanziji għalhekk il-proposta li nduplikaw il-fondi tal-programm Erasmus huwa verament waqtu u hawnhekk Ispanja verament appoġġja din il-proposta. Imma rridu nimxu qudiem anke f'direzzjonijiet oħra. Irrid ikollna risposta Ewropea għal fenomeni li aħna naħsbu li huma Ehm, parti mill-soċjetajiet tagħna u li waslu għal żieda fid-diżugwaljanza. anka għal dak li huwa l-faqar ta' fost it-tfal, għalhekk irid ngħid li hemm bżonn li ikollna garanzija infant ta' żgħar biex nevitaw din is-sitwazzjoni u biex biex nġildu l-eskużjoni soċjali fuq livell aktar bikri. Sinjuri, proposta li għanna anka jekk għanna xi noqqasijiet ma dan huwa puntat luq tajjeb. Iżda huwa il-moment li nimxu l-qoddim, nieħdu pass l-qoddim kbir. L-Unjoni tagħna tiswa ħafna iżjed mill-wieħed fil-mija tal-prodott nazzjonali eh, gross domest mm, Ewropew. Għalhekk inqogħdu attenti fl-infiq, irridu nkunu nistgħu nifhmu l-prijoritajiet li ġejjin mill-sfidi transnazzjonali li nkunu qegħdin nifaċċaw. Aħna il-koll nirbħu jekk ikonna budget raġonevoli tal-Unjoni li jħares il-qudiem joħloq is-sinerġiji u ekonomiji tal-iskala li nipproteġu l-Ewropa nkunu qegħdin nimxu l-qudiem bħalma kont qed ngħid fl-Ewropa Soċjali, l-Ewropa tad-Difiża u l-Unjoni ekonomika u monetarja. Ewropa federali li terġa' tilleġittima lilha nnifisha u terġa' tirbaħ il- eh, l-approvazzjoni ta' ċittadinanza li għandha bżonn li torbot il-distanza mal-miżuri li għamlu realtà mill-qrib. Sinjuri deputati, jena nishtiq nerġa nintroduċi din l-idea fl-axħar punti tal-intervent tiegħi ġifiri dwar l-isfidi tal-tibdil fi klima l-immigrazzjoni. Fi żewġ oqsfa jiena nixtieq nappella lejn valuri li huma verament Ewropew, Ewropej u nagħmluha minn eh, rida sinċira li nilħu konsens li lin minn ħsibijiet ideoloġiċi, eh, konsens li jorbot flimkien iżjed li jifret. Dawn huma dawn l-oqsma huma eh, il-kamp ta' battalja tagħna li jinħolqu minn dawk li jinħolqu minn dawk li ma jemnux u qatt ma ħajemnu fl-Ewropa dan huwa l-qafas ta' konċett li minnu jridu jieħdu jew ikella jieddu il-bażi ta' demokrazija f'ħilsa. Għalhekk irridu inħarsu niddefendu l-mudell Ewropew imma l-valuri Ewropej. Għal dak li huwa tibdil fil-klima fora internazzjonali riċenti juru nimxu qoddim ta' pożizzjonijiet ċettiċi reżinjati u nkella anka li jiġġilduna. Il-perspettiva tagħna f'dan il-qasam irid ukoll jaqgħad il-kompromess globali u l-opportunitajiet tal-ġejjieni. Tranzizzjoni enerġetika tista' tkun vettur ta' modernizzazzjoni tal-ekonomija Ewropea fil-pajjiżi tagħna, imma tista' toħloq ukoll koeżjoni bl-impuls ta' interkonnessjonijiet enerġetiċi biex intejbu l-effiċenza tagħna u naqsu l-emissjonijiet. Il-konsekwenzi ta' din l isfida huma devastanti u naħseb li intom ukoll f'dan il-forum smajtuha kemm il-darba. L-entità ta' din l isfida terġa' tikkonferma eh, l-importanza tal-Unjoni Politika li xlaqan l-awtoritarizmu laqas li żjed nazzjonaliżmu eskludenti ma jista' jinnega li eh, kontra il-prova tal-tibdil fil-klima il fruntieri ma jistgħu jagħmlu xejn It-tibdil fil-klima jista' jiġi minġielet mill-ħsieb eh, u mix-xjenza. U t-nej qegħdin minn naħa tagħna minn naħa ta' Ewropa li l-leħen tagħha hija importanti ħafna quddiem eh, ir-rifjut ta' atturi oħra nazzjonali u internazzjonali u nixtieq nirreferi b'mod partikolari għal dak li referejt għalih qabel ġifieri kwistjoni migratorja. Għandna nitkellmu fuq kwistjoni, sinjuri, li fejn l-aġir konġunt u koordinat koordinazzjoni ma' pajjiżi ta' oriġini transitu u destinazzjoni huwa fond fundamentali. Għal Spanja din il-perspettiva hija kruċjali, speċjalment mill-kundizzjoni tagħna ġviri ta' frontiera esterna tal-Unjoni. Min din il-perspettiva, aħna għandna f'moħħna ir-rwol importanti li għandhom pajjiżi importanti ħafna għal kontinent Ewropew kollha kemm hu ma għal Spanja partikolari bħalma huwa ir-Renju tal-Marokk. Eh, f'dan qasam ta' kooperazzjoni u kontroll dan huwa rwol li jiena nixtieq nenfasizza f'din il-Kamra. Aħna għandna bżonn nimbuttaw il qudiem approċċ globali parallel għal din il-kwistjoni. Il-konferenza ta' Marrakeċ tirrappreżenta l-ewwel pass biex inkunu nistgħu niksbu ġestjoni multilaterali tal-kwistjoni migratorja. U Spanja sfortunatament flimkien ma' ftit wis pajjiżi Ewropej waħda mill-ftit firmatarji ta' dan palma tafu l-koll xinu għal potenzjal ta' firda ta' dan id-dibattitu fis soċjetajiet tagħna, ma marridux nitilqu puntatlu negattiv fuq il-kwistjoni ta' migrazzjoni. Eħna nitkellmu fuq il-migrazzjoni E, regolari li għandha perspettivi pożittivi għandha rwol essenzjali f'ċertu setturi li mandoċ bizet ħaddiema kif ukoll tista' tikkontribwixxi għat tafija ta' problema li għandna ġifiri li l popolazzjoni qiegħda tixjih. Iżda m'hemmx risposta possibbli għal din l-isfida jekk ma jkunx hemm kompromess ma' kontinent l-Afrika li għandha bżonn ta' trasformazzjoni soċjo-ekonomika kbira. Din ir-rotta politika ta' żmien medda ta' medda medja u twila ta' żmien trid tkun eh, mod parallel trid transita b'mod parallel mal-kontroll tal-frontieri. L-ispazju uniku mingħajr frontieri esterni jitlob politika migratorja konġunta fejn hemm ir-riforma ta' sistema Ewropea Komuni ta' Azili għandha rwol ċentrali għandha bżonn ta' regoli adattati għar realtà attwali u żewġ prinċipji jridu jservu ta' gwida għal din ir-reforma, jiġri responsabilità u solidarjetà. Li l-komplessità tan negozjati ma tilħallinix ninsew il-perspettiva tas sens oriġinali ta' din ir-riformi meta ġiet proposta, ġviri li nwettqu id-dmirijiet li ġew mill-Konvenji Internazzjonali għal Protezzjoni tal-Drittijiet tal-Bniedem, ġviri li n-nies li kienu qegħdin jaħarbu persekuzzjoni il-gwerra u l-konflitti u il-prestiġju tal-Ewropa jkun hemm dubju fuq u meta joħorġu minn għandna aġir li huwa kontra għall-iżjed umanità essenzjali. Li nkunu solidari u nempatizzaw mal-oħrajn jgħinna nagħmlu dan magħna stess. L-Ewropa ma segwix e, modi, l-Ewropa bl-mira demokratika jeddik li toħloq it-tendenza. Hemmhekk hija s-saħħa tagħna. Sinjuri deputati, il-firda tagħna hawnhekk fl-Unjoni hija id-djufija ewlenija tagħna. Minna jibbenefikaw biss dawk bħalma qed fil-bidu li qegħdin ifittxu il-falliment, il-ksur tal-mudell tagħna, mudell li għandu triangolu virtuż, demokrazija, progress ekonomiku u l-istat tal-benessri. Jekk aħna nelbu il divizjoniet tagħna għandna bżonn eh, komprensjoni u niġġieldu kontra l-istereotipi. F'Mejju ta' din is-sena iffiċċajna prova kruċjali anzi ħankunu qed nifferċaw prova kruċali. Nifaċċaw li dawk li jixtiequ hemm eh, ħafna li kienu jaħsbu li ċertu eh, messaġġi ma kinux eh, xi ħaġa serja. Eh, il-paċi, il-demokrazija, l-libertà iżda qatt ma nistgħu naħduhom bħala ħaġa ovvja. Jina rajt bajnejja stess fit-tmim tal-2000 ta' sa' snin design fil-Bosnia, e, kontet naħdem fil-ġnum għal-ġus ma'uda fil-Sarajevo. Il-barbarità li aħna ħsibna li kienet xi ħaġa fil-passat ta' dan il-kontinent, e, erġajna rajnija meta ħadd ma kienet jistennija u dan wasal għal minn min setat li dejjem ipoġġu e, l-mibeda qudiem il-ħsieb dawn it-tip ta' setat mhux biss jeddu l-proġett ta' integrazzjoni ma jkundizzjonaw ukoll mod sottili l-aġenda ta' atturi u li fi prinċipju ma' kontra dan. Illum nixtieq nitlob lil din il-Kamra li l-ebda oper Ewropesta ma jħalli li dawn is-setat ikaxkru ħlura. Jiena nixtieq nindiriġi ruħi lilkom il-koll sabiex nitobkom sabiex tibqgħu sodi fid-difiża tal-valuri Ewropej u jsaħħu biex jirreżistu is-sirena tal-awtoritarizmu. Tal Għaliex huma jridu ħaġa waħda biss li jkissru l-Ewropa għalhekk jiena nixtieq nitlob li nipproteġu l-Ewropa sabiex l-Ewropa tipproteġi ċittadini tagħhom. Fl-snin li ġejjin jiena konvint li l-proġett komuni minkejja diffikultajiet ħajkompli jimxil qudiem. Ħajkun hemm eh, nuqqas ta' ftehim, ħajkun hemm passi lura imma xorta waħda fuq livell globali ħanimxu iżjed il-qudiem mill-lura. Kun sens li mhumiex ħajsodisfaw lil kulħadd mod komplett, iva din l dak li rridu ħalsu biex inkunu nistgħu neħduha ħaġa naturali. E, L-Unjoni hija sintesi ta' idea differenti, anka forsi kontra xulxin li jiġu faċċati bejni tom mod paċifiku biex inkunu nistgħu niksbu avvanzi fil-benessri prosperità. Għanna bażi soda, solidarjetà fil-fatt li ma naqsux li jikbru f'dawn l-aħħar snin, qed narawha kull darba li aħna batejna il-terrorizmu. Huma il-żerrija ta' ċittadinanza Ewropea reali. Meta ċittadin Spanjol ipoġġi il-bandira Franċiża fuq il-profile tiegħu fuq xi netwerk soċjali b'solidarjetà għall attakk terroristiku Pariġi qed iħaddan il-bandira Ewropea għal meta ċittadin Ġermaniż iħoss bħala tiegħu l-attentat Las Ramblas ta' Barcellona ukoll qed jħaddan leħ il-bandira Ewropea. U meta illum nonoraw il-vitmi f'din il istess belt ta' Strasburgu meta kien hemm attentat ftit inqas minn xahar ilu qegħdin nħadżnu l-bandiera tal-Ewropa. L-edewa tal-Ewropa ma jistaw jagħmlu xejn kontra dan is-sentiment li qed jikbri jikber ta' solidarjetà inviżibbli ma' reali speċjalment fost iż-żgħażagħ tal-Ewropa huma dawk li juru il-bandiera Ewropea kontra bħala simbolu kontra l-inġustizzja, kontra l-awtoritarizmu, kontra l-maċiżmu jew inkella r-razzismu jew inkella biex juru li mhumiex kontenti ma' deċiżjonijiet li jmorru kontra l-loġika ta' żminijiet. Li ninsew l-istorja u għallussu li ma nistawx nippermettuh li nkunu konservaturi u dim l-inċertezza tamlina aktar vulnerabli. Hija determinazzjoni, il-konvinzjoni tal-ideja tagħna dak li ħat permetti li nirkupraw l-impuls li tlifna. Aħna qegħdin nifaċċaw autoritarizmu li qed jgħix mill-nostalġija inventata. Imma m'hemmx l-ar nostalġija milli noqogħdu naħsu f'dak li qatt ma ġara, bħalma jgħid eh, kanzunetta famuża Spanjola u għal dawk li jgħixu minn din il-nostalġija nsaqsijom. Il-paċi kienet soda meta l frontiri kienu jisseparawna, kien hemm progress ekonomiku meta d-dwana kienu jillimitaw l-interkambji eh, eh, industrijali, jew negozju, imxew l qoddim id-drittijiet soċjali u ta' ċittadinanza iżjed minn kif sar f'dawn l-aħħar snin fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi rib ħafna ta' għawek fil-kampijiet ta' battalja tal ewwel gwerra dinija għanna risposta. U għalek illum nishtiq najt li Uddim, ehm, it-twaqif nimxu l-qoddim, qoddim retorika tal-identitajiet eskludenti, l-identitajiet li jaqdu, li waħda ma tannullax l-oħra. Il-passat, palma qal kollega tajjeb mis soċjalista u l-Viċi President tal-Kummissjoni Franz Timmermans, fil-passat qatt ma ħajkun il-ġejjieni tas soċjetajiet tagħna, il-passat huwa post minn fejn iridu nitalmu mill-żbalji tagħna. Huwa l-mument li nimmobilizzaw ruħna għall-Ewropa, huwa l-mument li niddefendu nipproteġġu il-valuri li għamlu minn tagħna proġett waħdini uniku fid-dinja. Huwa biss hekk li nkunu nistgħu inħarbtu lil dawk li minn barra ma wkoll minn ġewwa jixtiequ jkissru l-ideali tagħna. U jixtiequ jagħmlu dan u ma ninsewx għal raġuni waħda għadna l-valuri li qed jiddefendi, qed tiddefendi l-Unjoni. Id-difiża ta' dawn il-valuri trid tkun eh, mekk irridu nsibu risposta tagħna. U f'din il-mixja, sinjuri, għandna bżonn konvinzjoni u determinazzjoni. Irridu naqdu ideali fil-tfittxija tal-pragmatizmu bħalma minna tul dawn l-aħħar 60 sena. Ix-xogħol tagħna bħala eh, nies li qegħdin jirtu u jiddepozitaw minn din il-wirt huwa nippreservaw u nimtejbu dak li urċivejna biex nbat nibatuh lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna jekk aħna rnexxinna nitalmu lezzjoni huwa li f'mumenti partikolari fl-istorja tagħna li nirreżistu huwa li nimxu qudiem. Illum l ġenerazzjonijiet li jintom tirrappreżentaw f'dan il-Parlament għandna biċċa xogħol waħda li hija importanti immens niproteġu lill-Ewropa sabiex l-Ewropa tipproteġi l-ċittadini tagħha. Grazzi. sto per chiudere il sistema la richiesta alla partecipazione. Jiena issa se nala eh, talbejt għal kaġġ tiegħi u allura nissuġġerixxi illi tiffirmaw malajr kemm jista' jkun. Se nagħlaq il-lista issa u l-kaġġ tiegħi hija kompluta. Nitlob il-mexxija tal-gruppi biex jirrispettaw il-ħin ħalli jkollna biżejjed ħin għal kollox. Mela, l-ewwel kellim huwa il-Viċi President uh, Franz Timmermans. Grazzi President. I want to start. President, jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lill prim Ministru Sanchez għal diskors li għamel U punt illi prova jaqsam magħna u illi jekk l-Ewropa trid tipproteġi ċ-ċittadini tagħha, aħna il-politiċi għandna responsabilità kollettiva biex nipproteġi l-Ewropa. Ewropa li hija b'saħħitha u maquda tista' tipproteġi ċ-ċittadini biss u dawk illi eh, huma bl-illużjoni li tista' tipproteġi ċ-ċittadini billi tiżola lil dawk li huma differenti jew billi tibni ħitan jew eh, tipprova tipromovu n-nazzjonaliżmu, dan se jwassal biss għal diżappunt għaliex m'hemmx protezzjoni imma hemm l-iżolazzjoni f'dan kollu u ġnus waħedhom fl-Ewropa mhux se jkunu jistgħu jaffaċċjaw il-fiġi l-isfidi li d-dinja qed twassilna. Ewropa Unita biss tista' tagħmel dak li qed isaqsu iċ-ċittadini tagħha, jiġifieri li tipprotiġihom u tifformala l futur tagħhom bħala nies ħilsa. Jiena naf li l-Ewropa edha fil-vini ta' Pedro Sanchez u ġenerazzjoni li twildet taħt id-dittatorjat, ġenerazzjoni illi ħolmot fid-demokrazija u l-libertà u eh, li irrealizzaw eh, li dawn huma valuri tajjeb meta Spanja inaqdet mal-Ewropa. Il-messaġġ tiegħi lejn il-Gvern Spanjol u anke meta nħares lura jien stess fuq dawn l-aħħar 40 sena. Jiena nemmen illi huwa ġust li ngħidu illi l-Ewropa tat forma lil Spanja kif inhi e, Spanja issa għax din kienet ix-xewqa tal-Ispanjoli u naħseb tajjeb ngħid ukoll illi l-Ewropa għanda tkompli tifforma l-Ewropa i tieħu responsabilità bħala nazzjon mexxej fl-Ewropa. Użaw il-potenzjal tagħkom biex intom tkunu tistgħu tiffurmaw il-futur kollettiv. Intom reżiljenti, intom saħħitkom u rejtu f'din il-kriżi terribli li effettwat il-popolazzjoni Spanjola kif tista' toħroġ aktar b'saħħtek. Iva, il-qat għadu ta' 13% għadu għoli, imma għamiltu progress kbir f'dawn l-aħħar snin biex dan kollu eh, jitpoġġa waraj għalikom u tibqgħu b'determinazzjoni, determinazzjoni tagħkom hija ispirazzjoni għalina fl-Ewropa. U l-Ispanjoli ukoll jemnu li l-Ewropa hija dwar id-demokrazija, l-libertajiet, il- valuri u dawn l-affarijiet ma nistawx nidwom for granted. Spanja għanda post uniku eh, fl-Unjoni tagħna u l-istorja Ewropea tagħha tmur lil mill-1985 mod partikolari wkoll kemm l-Ewropa hija grata tad determinazzjonijiet u l-idejat tal-nies pal Salvador de Magaliaga illi qatt maċeda mill-idea ta' Spanja ħilsa u Spanja demokratika u nies li qatt ma jabbandunaw l-ideali tagħhom huma n-nies li verament jiffurmawna. Aħna rajna id-destinazzjoni eh, il destin tal-Ewropa jina qatt ma dak ta' Spanja. Kiku dan il-kellim kien ikun gburi illum eh, fejn Spanja tiċċelebra 40 sena tal-Kostituzzjoni tagħha jkun gburi għal progress ekonomiku li sar mill-1985 it-kabbir huwa ta' 2% imma l-qatt għadu għoli veru. Ġifieri hemm ħafna eh, li għad irid isir imma tant hemm affarijiet pozittivi fl-ekonomija, ekonomija li qed terġa' tqum fuq saqajja u jiena nerġa' nirrepeti li dan huwa grazzi għal ġenerazzjoni situazzjoni ta' bħalissa ta' Spanja u nuru kol is-solidarjetà magħhom. Solidarjetà li kienet reċiprokata minn Spanja wkoll. Irċiviet solidarjetà mill-imsieħba tagħha waqt il-kriżi, imma Spanja dejjem uriet il-setura wkoll solidarjetà lejn l-Ewropa u qed turija eh, għabbażi ta' kuljum jekk nitkellmu fuq il-migrazzjoni pajjiżi bħal Spanja u Malta anki fi żminijiet diffiċli dejjem juru solidarjetà eh, f'nies illi ma nies li jkollhom bżonna. Spanja jistħoqilha ir-rispett u inti Pedro kellek mexxej, kont mexxej li dejjem il-qajt eh, nies li kienu fuq id-dajes. Inti qatt fisem l-Ispanjoli aħna mhux se nħallu lil dawn in-nies jibqgħu fuq il-baħar u jitħlu fil-periklu. Dan huwa din hija l-mexxej din hija l-mod kif wieħed imexxi politikament. Mhux toqgħod tipunta subajk lej rifuġjati, imma tieħu responsabilità u jiena nfaħrek għal dan. L-immigrazzjoni turi li l-Ewropa għandha ssib soluzzjoni għad differenzi nsibu soluzzjoni tajba għal kulħadd. Hemm bżonn li għamlu riforma għas sistema tal-azil komuni tagħna u li kieku dawn ir-riformi kollha iseħħu niġu għal sitwazzjoni sostenibbli. Il-protezzjoni mhux se twassalna hemmhekk waħda Irridu sistema ta' azil bazata fuq solidarjetà u fuq il-valuri fundamentali tal-Unjoni. u koll xtaqt nisħaq Pedro fuq dak li inti dwar l-Afrika. Jekk hemm kontinent wieħed illi se jkun ta' definizzjoni għal futur tal-Ewropa dan huwa l-kontinent tal-Afrika. Ħadd aktar ma jista' jieħu din ir-responsibilità fid-dinja u ħadd ma jrida fil-verità. Dan huwa l kontinent li qiegħed pasbot mhix xtajtit tagħna. Jekk aħna mhux se naħdmu lejn responsabilità kollettiva għal żewġ kontinenti, allura se jkollna problema. Il-problemi tal-Afrika qatt ma ħajbqgħu il-bot mill-Ewropa, nibnu li ma ħiet niblu. Il-futur tal-Afrika se jkollu wkoll impatt fuq il-futur tal-Ewropa. Jekk l-Afrika tistabilixxi ruħa, allura dan jeffetwa wkoll l-Ewropa. Jiġifieri l-Ewropa trid tifen li din ir-relazzjoni mal-Afrika m'għandix biss tkun għal membri Mediterranji tal-Unjoni Ewropea, imma għal kull stat membru qiegħed fejn qiegħed fl-Unjoni Ewropea. Fil-budget eh, se jkollna tliet darbiet aktar għall-immigrazzjoni madwar 33 biljun euro. Spanja tafse u kol it-terrur ta' terroristiċi ta' terroristiċi fil-pajis stess għanna u kol 9 biljun euro illi se jkomplu jgħinu fid-digitalizzazzjoni ħankomplu nejnu l-ekonomija Spanjoli. Aħna se nibnu fuq suċess tal-pjan Juncker illi diġa ċaqla 46.2 biljun euro fl-ekonomija ta' Spanja u eh, appoġġa 150 elf negozju fi Spanja għamilna wkoll ehm, karozzi tal-linja tajbin għall-ambjent eh, f'Majorka u appoġġajna wkoll l-ekonomija ċirkolari ta' Spanja fil-proċess. Naf, Prim Ministru, li l-gvern tiegħek jemen ħafna ma' l-SDGs u naf il-bżonn li Spanja għandha biex tagħmel din trasformazzjoni bħal ħafna oħrajn u jiena nixtieq nieħu din l-opportunità nsellem il-kollega li hawn bil ħdejja. Dan kien mexej fid-dinja li assigura li l-Ewropa verament eh, tlaħħaq mal-miri tal-ftejm ta' Pariġi. Jiena naħseb li huwa mexej globali eh, u naħseb li għandna nirrikonoxxuh tax-xogħol li għamel il-programm il-programm ġdid investiju għandu potenzjal kbir biex eh, jagħti wkoll 650 biljun euro f'investiment bejn l-2021 u l-2027 u nimxu fuq il-passi ta' Manuel Marin senzidu eh, se nżidu il-finanzjament għal 30 biljun euro. Jiena Kont kontent naħdem ma' Marin eh, fil-passat, jekk nitkellem fuq karattru eh, splussiv, nista' nitkellem fuq ma' dejjem ħdimna tajjeb. U dan se jagħti aktar opportunità lil żaza Spanjoli biex jikbu aktar ħiliet u esperjenzi aħna konna spirati mill-arfin taż-żaza Spanjoli li ġew jaħdmu f'pajjiżi oħra Ewropej u e, il-mod aperti li huma affaċċjaw id-differenzi. Dan kollu sejjen lil Spanja u l-Unjoni kollha ġifiri li naqblu fuq budget ġdid mal-arkem jista' jkun hija xi ħaġa importanti. Jiena nispera li dan jiġri. Xtaqt nefazizzaw wkoll l-importanza tal-aġenda li il-gvern Spanjol ippreżenta. Għax m'għandux ikollna pjan aħjar biex innaqsu il-pay gap li hemm fl-Ewropa Għaliex ma naqblux il-kol illi inneħħu il-gap li hemm fil-pensjonijiet li għadha ta' 40% fl-Ewropa. Għax ma naqblux illi inneħħu il-limitu eh, li hemm ħalli ikolna aktar nisa għaliex namlu 50% eh, tal-potenzjal li għandha l-Ewropa eh, fil-ġemp ejja ninvolvu aktar in-nisa. Għaliex ma il-vjolenza kontra n-nisa fl-aħħar. Għaliex le? Dan huwa għadmir tagħna. U għaliex ma nsejħux il-dawk illi iġibu il-familji bħala skuża biex jgħidu il nisa għandhom joqogħdu d-daru ma jkollhom xi drittijiet kollha dawn mhux vera valuri tal-familja jekk inti tura eh, tużhom biex tiġġustifika violenza fiż-żwieġ qatt ma jista' jkun hemm ġustifikazzjoni ta' xi ħaġa hekk. Membri onorevoli, Prim Ministru, fajnejja Spanja hija eżempju għal futur tal-Ewropa. Turi kemm wieħed jista' jikseb meta aħna naħdmu flimkien nieħdu responsabilità u nagħmlu solidarjetà Ewropea verament eh, ta' tifsira l-Ewropa Eh, t-proteġi, però aħna wkoll għandna nipproteġu l-Ewropa. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Vice President. L-ewwel kellim fisem il-gruppi huwa il-mexxej tal-PPE Sir Manfred Weber, President, eh, Prim Ministru, nilqakom hawnhekk eh, Inti bħala xej, Inti pro-Ewropew. U tajjeb li hija hawnhekk l-Ewropa għal Spanja tfisser paċi u stabilta u Spanja tfisser saħħa, idejat friski għall-Ewropa. 2019 hija s-sena fejn aħna se niċċelebraw id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea. L-elezzjonijiet se jsiru din is-sena u ħattu ukoll ir-rwol biex tappoġġaw is-Sur Timmermans fil-proċess tal-Spitz kandidaten ejja inżommu l-elezzjonijiet li ġejjin ħajjin. Issa, meta nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa, irridu nitkellmu fuq l-estremizmu u n-nazzjonaliżmu meta tara l-iżviluppi li għaddejjin. Ħafna mill-missirijiet ta' l-Ewropa li kienem edin f'dajsa waħda. Aħna nirrappreżentaw dak kollu li l-estremisti jobotu u għalhekk huma kontrina l emin estrem huwa periklu wkoll m'hemmx dubju imma l-estremisti m'għandhomx kulur inti pro-Ewropew impenjat U it-tweġiba għal populizmu i l-ewwel qabel kollox li noħol u stabilta li namlu biċċa xogħol tajjeb tajba bħala politiċi. U eh, Franz Timmermans faħar l-iżvilupp tajjeb tal-ekonomija Spanjola f'dawn l-aħħar snin wara l-kriżi ekonomika jiena nixtieq infakkar lil kulħadd li kien grazzi għall isforz ta' Mariano Rajoy u l-gvern tiegħu illi wasalna sawnek. Issa tikkonsidraw illi terġgħu tindirizzaw l lura il riformi ta' Rajoy u dan ikun sinjal ħażin li noħolqu futur ekonomiku e, e, ifisser li nkunu lesti għal riformi u l-valur propja tal-Ewropa u li jżid l-impjiegi u allura timxux wara l-populisti. Zommu riformi ta' raħoj e, f'postom għanna rispett kbir ukoll lejn il-gvern tagħkom anki jekk maħniex tal-istess idejat politiċi u valuri politiċi, però aħna inkwetati fuq l-istabilta politika bħalissa ma stajtux eh, tiksbu eh, maturità fil-parlament tagħkom għal budget Intom waħda mill-ikbar ekonomiji eh, fiż-żona euro fl-Unjoni Ewropea u ekonomija kbira bħal din mingħajr budget eh, stabbli se twassal għal aktar inċertezza u allura nilqaw ukoll e, il-kooperazzjoni li hemm, però l-inċertezza qiegħda żżid minħabba dak li qed isir fil-Parlament il-PPE għandu prijorità ċara. Aħna eh, rridu Marshall Plan għall-Afrika, rridu nejnu lil dawk li għandhom bżonn eh, mis-Sirja u minn reġjuni oħra. L-immigrazzjoni illegali però trid tieqaf irridu inkisru il-kontrabandisti u l-immigranti illegali għandhom jintbatu lura dar wara proċedura ġusta kif suppost l-immigranti illegali irdupjaw għal 57.000 elf fi Spanja fis-sena. Naf li huwa diffiċli li wieħed jipproteġi l-frontiera. Is-sajf li għada kont fuq il-frontiera Bulgara Torka. Hemmhekk sar fens oli ħames metri għal 180 km. U ura jekk għandek eh, rida politika tista proteġi l-frontiera, tista twaqqaf li immigranti illegali jaqsmu l-frontiera. Tistaw tamlu dan ukoll f'Mililija pereżempju eh, għanna l-istess kunċett emmek, ġifiri aħna, eh, jekk verament nixtiequ niġildu l-estremisti, irridu nsibu problemi. Aħna nistenew l-Ispanja tipproteġi l-frontieri tagħha kontra l-immigranti illegali. Il-populizmu, il-kontra tiegħu huwa l-estremizmu. Fi Spanja e, hija kwistjoni katalana. Aħna bħala l-PPE qegħdin wara l-Kostituzzjoni ta' Spanja, aħna qegħdin wara l-integrità territorja ta' Spanja u li l-gvern jipproteġi l-unità ta' Spanja. L-Ewropa hija mibnija fuq is-saltna ta' dritt u anke Spanja l- aħna poġġajna l-gvern ta' Raħoj u napoġġaw lilkom ukoll jekk ikolkom bżonna. Il-grupp tiegħi pereżempju ivvota hawnhekk f'din il-Kamra favur Viċi President Komunist imma rrifjuta li eh, jivvota għal President ta' din il-Kamra mill-lemin Estrema għax aħna nemnu illi dan m'għandu xejn joffri. Huma l-għadu tagħna fil-verità fl-Ewropa. Grazzi ħafna tal ġej ta' hawnhekk u grazzi wkoll għad determinazzjoni ta' kif Spanja se timxi. Il-PPE għandu eh, direzzjoni ċara, mhux se nibżaw, imma nattama, mhux nazzjonaliżmu, imma futur Ewropew komuni. Grazzi.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 Jena bil-fors se jkolli ngħid dak li għattint. Jek l europa trid tiġi protetta u jekk l europa trid tipproteġi l-inna, irridu niproteġu l europa U dana jista' jkun il-motto tal-gvernijiet kollha Ewropej. Jena nixtieq li dan isir slogan tal-mexxejja kollha Ewropej. U biex noħolqu benchmark ġdida kull min għandu responsabilità eh, eh, fl-Europa politika, fl-Europa għandu għandu jadotta. U għalek aħna ħadna gost nisimaw lilek dan l-speech ambizjuż, din l-idea ambizjuża ta' ġustizja u progress għall-Europa. Però, Sur Weber, il kwistjoni miex ċara, eh, mhux ċara da' kemm attent. Aħna kollha qegħdin fl-istess dajsa. Imma rridu nġildu kontra nazjonalizmu jekk aħna ma nkunux il-vittmi tal-estremisti dan il- din id-dajsa trid timxi, trid tkun dinamika. U f'dawn l-aħħar snin irridu nelbu l-problemi. Il-poplu qed jistenna li aħna eh, naslu għal riżultati illi rridu nirsolvu l-problemi tagħhom tal-pensjonijiet, tax-xogħol, tal-qat. Hekk aħna qegħdin jekk aħna qegħdin kollha fl-istess dajsa, però ħadd ma jagħmel id-dinamiżmu kif nistgħu ninnavigaw eh, fil-mewġ. aħna kollna nafu illi nħal Putin illi mandu l-ebda interess jappoġġa l-idea tagħna tal-libertà. Ta Aħna nafu li n-naħa l-oħra mbagħad hemm Trump li ma jirriċ jappoġġa l-idea tal-benestri soċjali kif norganizzaw is-soċjetà tagħna. Allura x'qed nistennew għaliex aħna m'għandniex nmexxu d-dinamizmu li diġà jeżisti fil-komunitajiet soċjali tal-Ewropa. Jiena kont kontent nisma' lil Pedro Sanchez għaliex dak li qalu programm biex l-Unjoni Ewropea terġa' tqum fuq eh, kontra l-isfond tal-biżat u ta' tħassib li l-Ewropej għandhom. Irridu nibdew naslu għal u Din hija l-kwestjoni importanti. Pedro Sanchez għamel <coughs> diskors illi illi oġobni għax għalinna verament xanna bżon fi ħames snin li ġejjin. U jiena nħossi li kien diskors tajjeb ukoll għaliex kien id-diskors ta' kap ta' tal-kap tal-gvern fi Spanja u kif qal Franz Timmermans pajis illi il-destin tal-Europa se jiġi kodeċis wirt kulturali illi emeru kulturali illi urina ħafna affarijiet fl-istorja tiegħu eleb il-faxizmu ta' Franco sviluppa forzi demokratiċi u ġilet kontra kull min iprova jerġa lura għal eh, żminijiet ta' ġustizzja, autoritarizmu u, l-ġlida kontra demokrazija. Aħna norbtu fuq l-Ispanja u nafu l-Ispanja għada fidej tajbin. Il-programm illi smajna minn għandu l-lum huwa programm li grupp tiegħi politiku Eh, jappoġġa aħna wkoll qegħdin naħdmu fuq u aħna ma rridux nitkellmu eh, fuq l-ekonomija mela ma nitkellmu fuq il-perspettivi tal- tax-xogħol tal-ħaddiema eh, irridu narfu illi hemm bżonn ikun hemm transizzjoni biex insalvaw il-pjaneta. Ma din it-transizzjoni tista' tkun ta' suċċess biss jekk in-nies jiġu magħna. Jekk nagħtuhom speranzi, prospetti, ma nistgħux niġildu kontra taħħom. Ħarsu lejn Macron fi Franza rridu il-poplu jkun qawwi biex ikun jista' jimxi magħna. Il-ġustizzja soċjali li rridu niddeterminaw hija essenzjali u fl-aħħar u importanti wkoll kif nigvernaw. U il- kwantità ta' innovazzjoni li ġibna minn Madrid. Dak li inti ksibt, eh, Pedro, eh, gabinet eh, intelligenti eh, li ġibt flimkien kompetenzi, enerġije. Eh, Il-kommissarju għal kwistjoni ta' sostenibilità u fl-aħħar sinjal ċar mux bis għal ġustizja bejn il-sessi, imma anki E, il-tlida a favur tan nisa kwalifikati u aħna dawn huma riżultat li nixtiequ naraw, aħna rixtiequ naħdmu fl-imkien miegħek. Fisem il-grupp tal-ICR, issa nisimaw minnant l-onorevoli eh, Henkel. President, Prim Ministru, enti tkellimt fuq il-futur tal-Europa. Un naħseb li kienet ħaġa tajba li inti tkellimt li inti bdejt id-diskors tiegħek bil-sibiet tiegħek fuq il-Brexit. Il-Komissarju Timmermans u tkellem fuq dan u ringrazzja il-soldati britanniċi li iġildu kontra n-nazismu, missieri kien fil-gwerra fl-1943. U jena nista' ngħid illi min-naħa tiegħi jiena kontent illi il-battalja l-Ingilterra tlifnija eh, fit-43. Però nista' ngħid illi aħna nkunu kompletament eh, tellifa jekk nitilfu l-battalja l-Ingilterra. Inti Prim Ministru qatt illi l-Brexit hija sitwazzjoni ta' li fiha kulħadd se jitlef mhux biss l-Brittanja għal Gran Bretanja ma anke l-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb illi hija ekonomikament u moralment għax il-Brexit Isu 19 il-pajis jitlaq jitlaq mill-Unjoni Ewropea u mis-suq komuni fl-istess ħin u anki politikament għax ir-Renju Unit kien dejjem il-voċi ta' sussidjarjetà, ta' raġun, tal-kompetittività u ta' deċentralizzazzjoni. U moralment ukoll għaliex ħafna nies fil-Parlament kif qalu qabel illi e, il-Brexit se minna iktar foqra u allura hija proponiment, propożizzjoni immorali Allora fid-diskussjonijiet preċedenti aħna smajna illi kważi kulħadd illi kien jiddispjaċih il-Brexit ħlif dawn in-nies illi għandi fuq ix-xelluk tiegħi. Imma ħadd ma prova iwaqfu u naħseb li wasal il-mument biex nagħmluh dak minn er-, minn 140 membru tal-Parlament kiteb ittra eh, lill-poplu tal-Gran Bretanja biex nitlobhom jerġgħu jagħmlu vot ieħor eh, ta' referendum. Jena nappoġġaħda, però din litra jmissom kidbu li l-om infusom, għax ma ninsew dak li għal Verhofstadt. Miex bis għawnek ġlida bejn il-partit konservativ. Kienem raġuni li għalija il-Renju Unit ħaseb fuq l-Europa. Aħna tkellimna fuq is-sussidjarjetà u dak li sa e, e, ċentralizzazzjoni fit-trattat ta' Lisbona tkellimna fuq il-kompetizzjoni fuq il-responsabilità ta' pajis għad-djun taħħa, u x'qed namlu aħna, qed nippruvaw nissoċjalizzaw dawn. U dan huma raġunijiet li għalija l-Parlament, il-Kunsill u l komissjoni għandhom jibdew ħidma differenti. Jina naqbel illi issa aħna maħnix, mux probabli li nsibu New Deal biex eh, Teresa May tikkonvinċi l-Parlament. Ejja noffru l eh, renjunit dil biex jipermetti li l renjunit eh, jibqa fil-Europa. Dina hija s-soluzzjoni, mhux eh, li nilmentaw u nwaħlu fil renjunit Aħna kollha għandna responsabilità għal-Brexit. <coughs> Eja noffru għal daqstant New Deal biex huma jkunu jistgħu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea u din tista' tkun eh, biss eh, ftejim fuq l-immigrazzjoni. Allora nerġa' ngħid, flok ma nerġa' nwaħlu fil dejjem inwaħlu fir-Renju Unit, irid ejja narfu illi l-Ewropa u Brussell eh, ikkontribwit għal problema u għandha tikkontribwixxi għas soluzzjoni. Ejja niġildu biex ikun hemm Gran Bretagna ħjar. Għal grupp liberali issa il-Verhofstadt. Jena ħan prova nitkellem ferba, eh, ferba minuti għaxem kollega Spanjol, Katalan u jitkellmu warajja. Prem Ministru, hemm karatteristika waħda ta' Spanja illi u inti provajta di illi hija l-iktar pajjiż pro-Ewropew attualment fl-Ewropa għax għandha l-kuraġġ titkellem fuq Ewropa federali u mhux ħafna mill-kollegi tiegħek ġew hawnhekk u kellhom il-kuraġġ jitkellmu fuq l-Ewropa federali. Dan mhuwiex kombinazzjoni għax l-istorja Ewropea u l-demokrazija Spanjola huma marbutin fl-imkien għax dawn l-aħħar 10 snin fil-dipartimenti tal-affarijiet tal tal barranin kienu kollha membri ta' dan il-pa pa Palazzo uh, eh, Borel eh, eh, Moratinos u u hemm fil-fatt hemm kompetizzjoni fil-politika Spanjola biex ikunu l-iktar partit pro-Ewropew bejn il-Partito Popolar u Ċitadawnos. U jina dana eh, joġobni li kuf kull pajis tal-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm kompetizzjoni bejn il-partiti nazjonali li jkunu liktar pro-Ewropej. Dan huwa progress. Però eh, dinja forsi xieħ mistax il-dibattitu li kena fuq il-futur tal-Europa. Jena xejn frustrat fuq dawn il-dibattiti. Għax kull darba jkunem il-Prim Ministru, President jieġi għawnek jgħajċin jgħati lista tal-politika Ewropea ġdida li aħna ridu namlu eh, eh, politika soċjali, fiskali, migrazzjoni, eh, eżerċitu Ewropew. Għatman nitkelmu fuq il-problema illi għaliex aħna dawn l-affarijiet maħnix naqnom qed nagħmluhom illum x'inhuwa x'qed iwaqqafna għaliex dejjem naġixxu tar twis meta nitqablu eh, eh, eh, l-Amerikani. Wara ħafna snin ta' traġedi fil-Mediterran u jina nifraħlek ta' kif inti eh, tkellimt fuq il-refugġati tal-Aquarius, Pero rridu najdu li din hija konsekwenza ta' pol politika eh, dizumana, nazjonalistika ta' Salvini li kien irraġun raġun u anki il-noqqas ta' politika Ewropea. Għaliex aħna għat m'għandniex eh, frontiera Ewropea f'kjewta? Għaliex aħna m'għandniex ftejim fuq ir reforma tal- Eh, regolament ta' Dublin, per eżempju, wara dawn is-snin kollha ta' traġedi fil-Mediterran. Aħna, għaliex m'għandniex eżerċitu Ewropej, għaliex aħna għadna niġildu fuq riforma tal-Eurozona. <coughs> Disa snin wara l-kriżi finanzjarja. Din hija il-kwistjon l-iktar importanti. U jiena nittama illi tipprova ta', ta eh, solvi din il-problema. Il-problema hija li aħna għandna istituzzjonijiet ħżina u l-istituzzjoni ħżina joħorġu b'riżultati eh, ħżina. Istituzzjonijiet tajba jwaslu għal riżultati tajba. Il-problema hija di nerġa' ngħidha, unkompli ngħidha illi Il-problema hija dik ta' regola ta' unanimità illi hemm fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-Kunsill Ewropew, li hija l-iktar problema kbira li ridu nirsolvu. Hemmhekk m'hemmx bilanċ bejn il-Parlament Ewropej li jiddeċidi bil-maġġoranza u il-Kunsill